ma jaddi dik ewlenija hija t-tweġiba li tagħmel differenza sabiex ikun hemm stabilità fiż-żona euro fis-suq waħdin ikollu kemm hu. Grazzi Kummissarju. Hemm proposta ta' riżoluzzjoni d-dibattitu Issa tlesta votazzjoni għadha f'nofsinhar. Issa għandna rapport ta' Sir David Martin l esklużjoni ta' ċertu ehm, pajjiżi mill- preferenzi tal-kummerċ, Sur Martin, għal erba' minuti kjoġbok. Uh, thank you very much. Grazie ħafna, President. L-Unjoni Ewropea storikament dejjem tat preferenzi minn zbilanċati għall imsieħba tagħna tal-ACP kena umbat daġis fidat fil-WTO imma mill-2007 la umbat kena ċertu eh, deċiżjoni li permettuna nibqaw għaddejjien. Kiku il-ftemiet kollha mal imsiħba tagħna ġew iffirmati suppost din is-sitwazzjoni irranġajnija. Imbagħad kellna regolament wieħed 520 tal-2007 illi permettiet li nagħmlu ikonna soluzzjoni temporanja. So, um, u il-Kommissjoni Ewropea issa temmen li din is-soluzzjoni temporanja għandha tieqaf u proposta tagħhom hi illi l-aċċess preferenzjali fl-ewwel ta' jannar 2014 jieqaf. Fl-opinjoni tiegħi President, il-Kummissjoni għandha nofs raġun huwa minnu illi dak il-regolament kien soluzzjoni temporanja u għalek jagħmel sens li jkun hemm data ta' skadenza. Ġustu ukoll għal pajjiżi barra mill-ACP illi jaraw il-pajjiżi li qed jaraw pajjiżi simili għalihom illi qed jingħataw benefiċċji li huma m'għandhomx. Imma din il-proposta naħseb irdu naraw anke fil-kuntest tal-klima attwali ta' sħubija ekonomika u negozjati ta' ftejim kummerċali ma rridux noħolqu il-perċezzjoni jew il-biża illi aħna qegħdin isna nisforzaw li l-pajjiżi Afrikani jiffirmaw l-EPAs mingħajr ma jkollhom iċ-ċans jixtarruhom. Għalhekk għandna din l-iskadenza tal 2016 l-ewwel ta' 2016 li tagħti ċans l-ACP biex ikunu jafu li l-preferenzi tagħhom mhux se jibqgħu jingħataw, imma fl-istess ħin ikun hemm iċ-ċans li jiġu imtemma negozjati xi kollegi qaluli matul id-diskussjoni li din. Hija biss estensjoni oħra tal-data ta' skadenza, imma le kollegi mhux hekk għax s'issat qatt ma kellna skadenza, jiġifieri din hija l-ewwel proposta għal skadenza u jekk jgħaddi din ħatkun qiegħda imnaqxa fil-blat għaliex l-ebda bidla f'din l-iskadenza ma tista' issir mingħajr ma jaqbel il-Kummissjoni, il-Parlament u il konsillu ma naħsibx li l-Kummissjoni ħad tkun qiegħda tressaq xi proposta dan it-tip. Kommissjoni taħseb li d-data tal-2014 tagħti momentum li negozjati tal-IPAs imma jiena wara li tkellimt ma' kollegi f'ħafna mill-pajjiżi affettwati Nemmen illi il-veritajja bil-kontra. ħafna minnhom l-2014 jaraw bħala mira li ma tistax li ntlaħaq jekk għandna nivvutaw għal 2014 għankunu fl-opinjoni tiegħi qegħdin neskludu 17 il-pajjiż mill-iskema għaliex sempliċement mhux se jkunu ħaj jistgħu jilħqu din l-iskadenza. L-2016 però mill-banda l-oħra tpoġġi mira Illi wieħed jista' jilħaqha għalhekk raġuni ta' organizzazzjoni, ta' politika u ta' ekonomija naħseb li l-2016 hija data fattibli u naħseb li issa sta għal-Kummissjoni li tiġi konvinta minn din id-data. Importanti li jkun hemm data ta' skadenza ma' importanti wkoll li msieħba imsieħba tagħna intuhom iċ-ċansa biex itemmu n-negozjati. Grazzi. Grazzi, issa ngħaddi għal kummissarju Deħuħt sabiex jitkellem fis-sem il-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi President, onorevoli membri. Uħut minnkom irċivejtu xi messaġġi illi l-Unjoni Ewropea ħatkun qiegħda toqtol il-18 il-pajjiż li qed jiżviluppaw. U għada ir-rapporter ukoll dil ħaġa li ma qalulkomx imma illi sa l-aħħar tad-disajnijiet l-Unjoni Ewropea tat l-ACPs. Tariffi speċjali li huma iktar li huma iktar tajbin u ġenerużi minn dawk normali. Taħt ir-regoli tad-WTO preferenzi speċjali ma jistgħux jiddiskriminaw bej pajjiżi ta' sitwazzjoni ekonomika simili ħlif permezz ta' waiver li natana l-aħħar darba bej sena 2000 u 2007. Saffrattant, aħna konna mistennija illi relazzjoni tagħna nagħmluha f'konformità mir-regoli tal-WTO. Imbagħad l-ACP u l-Unjoni Ewropea iffirmaw il-ftehim ta' Kotonu fejn qablu li jimmodernizzaw ir-relazzjonijiet ta' tajnuna u ta' kummerċ. Sa dak iż-żmien anki dawn il-preferenzi ġenerużi ma kienux biżejjed sabiex itejbu l-esportazzjoni tal-ACP lejn l-Ewropa bejn is-67 u d disajn is-sem tal-ACP nizzer minn 7.7% għal 2.8%. Iġifiri f'Kotonu aħna qbilna, speċjalment f'artiklu 16 ta' trattat li nikkonkludu f'temiet bilaterali ġodda li jkunu kompatibbli mad WTO minħabba f'tejjem li għamel sens ekonomiku u anke minħabba dawn l-esperjenza eh, xejn tajba b'daw tariffi preferenzjali. Imma kienet ukoll xi ħaġa illi qablet mal sensazzjoni ġenerali kien hemm dak iż-żmien. fl nftehom milli jekk ma nkunux qegħdin eh, nappoġġaw il-governanza tajba ma nkunu nistgħu nimxu imkien. Dana tiġattu qabel u ħanerġa' ntennieh il-valur politiku tal-bilateral trade agreements huwa illi l-istituzzjonijiet u l-politiċi li komplementawhom iwaslu għatwettiq ta' impenji ta' kummerċ minkejja li naqqasna dwan id-dazju u il-korruzzjoni. Xorta għadna ma wasalniex, ħanfemkom xin situazzjoni kollha. Fis-sena 2007, ġifiri semmeta konkludejna negozjati tal-IPA ma madwar nofs pajizi tal-ACP, l-Unjoni Ewropea mirrida sajba għaddit il-regolament tal-aċċess tas-suq sabiex tippermetti l-imsieħba tan tal-IPA biex ikollhom aċċess tas-suq għall-Unjoni Ewropea bla kwoti. Dan sar biftejm illi l-imsieħba tal-IPA jifformalizzaw l-impenn tagħhom fi żmien sena jew sentejn milli jiġu firmati. Ħafna mill-imsieħba hekk għamlu fil-fatt ħadu il-passi meħtieġa 18 le mamlu xek sassana li għaddiet, zumba ftit xhur wara Zimbabwe u kollu firma lipa. Uħud minn dal pajjiżi ħajibqgħu ikunu għet għawdu mill-tariffi preferenzjali għaliex għadhom jikkwalifikaw. Iġifiri fil-verità hemm biss minn pajjiżi li ħajkunu qegħdin jiġu effettwati mill-proposta. Ġifieri nitkellmu fuq il-Botswana, il-Kamerun, il-Cote d'Ivoire, Fiji, Ghana, Kenya, Namibja u Swaziland. U għalhekk ma stax nifhem għalfejn daw il-pajjiżi jridu iżjed żmien biex jaġġustaw ruħhom għal sitwazzjoni illi pajjiżi oħra irnexxielhom jirranġawhom finqas minn tliet snin. L-istampa aktar wiesa tal-IPA hija xi ħaġa tassew għandna biex inkunu kburin biha inkomplu għadejn bin-negozjati mal-IPAS ehm, fir-reġjun kollu u għandna ftit punti pendenti mal-komunità tal-Afrika tal-Vant, l-Afrika tal-Punent u l-imsieħba tal-IPA fil- nofsinar u mazzadek. Il-ftemiet unbat li saru fl-2007 ma' l-Karibew, Papua New Guinea u erba pajizi tal-Afrika tal-Vant u tal-Nofsinar. Uħos minnom għadna għaddejn bil-negozjati sabiex ikun hemm negozjati reġjonali li eh, jintemmew magħhom ukoll. Issa dana fuq xi rigward daftajim. Il-passat sa l-2007 fil-fat, ġifir mhix kwistjoni dwar EPAs li huma inkomprensibli li huwa l-argument li kultant jitressaq sabiex nestendu l-iskadenza dan il-ftajim issa jgħat hemmhekk biex nalqu il-bib fuq il-passat. Minn dawk li xtuq jastandu l-iskajtu skuq jiena nsaqsijom. Aħna maħniex. Edin, allura, nid-dizappuntaw dawk il-nis intra prendituri bis f'daw il-pajjiż minn pajjiżi jekk nerġgħu intawlu l-om iż-żmien. Jekk huma jkollhom l-ambizzjonijiet sabiex imexxu l-qoddim bis-saħħa wkoll tal-għajnuna tal-Unjoni Ewropea huma jistgħu jagħmlu dan anke permezz ta' ċertu dazzi ta' importazzjoni għal dastantej erba' seba' li jmiss kif nistgħu nieħolqu iktar impjiegi jekk inneħħu l-ostakli ta' tariffi. Kif ħankomplu aħna naraw l-ACP bħala imsieħba jekk huma ma jistgħu jesportaw kważi xejn li fċertu affarijiet bażiċi. Kultant li tittamel it-tajjeb huwa l-għadu tal jirnexxielek fil-fatt tagħmel it-tajjeb fl-2010 fi frar kiena kont lab din il-kamra sabiex jisaxħu il-sistema multilaterali ta' kummerċ u dak iż-żmien jiena kontet illi il-negozjati tal-IPA irridu jaslu b'tali mod li jkunu kompatibbli mad WTO u sabiex ukoll kabru l-kummerċ u l-iżvilupp. Jiena marbut ma' liġi Ewropea u għalhekk u wkoll minħabba li konvint illi li l-temit tal-kummerċ ħieles huma aħjar għal pajjiżi fqar aħna nibqaw nemnu illi għanna nżommu mad-data tal-ewel ta' jannar 2014 u nittama illi bekkina nixin il-konvinċu kol il-parlament. We are moving to the... mela issa naddu għal kellima fissem il-partiti politiki, il-gruppi politiċi issa għanna l-onrevli fjellner fissem il-PPE. Grazzi ħafna President u grazzi Kommissarju. Jekk dan il-dibattitu rritu kollu xi tip ta' sens, rridu morru lura u naraw l-isfont għalfej wasanna l dan l-istat għaliex il-ftejmit kollha ta' kummerċ mal islanda l-Afrika, ma l-Indja tal-Ponent u l-Paċifiku dawn ġew dikjarati illegali għaliex jiddiskriminaw kontra pajjiżi oħra foqra u allura aħna deċidejna illi naqbdu din id-direzzjoni ta' dawn il-ftejmit ta' sħubija ekonomika dawn li diġa għanna palissa u allura dana kollu ħafna żmien. U dana eh, dewmien eh, mhux aċċettabbli. Allura fl-interess ta' kulħadd illi malar kem jista' jkun naslu għal dawn il-ftejjemiet għaliex hemmhekk biss umbat nistgħu tassew ngħinu sabiex noħolqu investiment u governanza aħjar f'dawn il-pajjiżi foqra. U ir-raġuni għalfejn ikonna dawn il-preferenzi ta' kummerċ hija li nippruvaw nalqu il-lakuna bejn il-ftejmit antiki illegali u dawn il-ftejmit ta' subija ekonomika. Iżda, id-dibattitu kollu kemmu illum jirrigwardja kemm din id-deċiżjoni arbitrarja seddum Xuħut jajdu li dan huwa etern, dini eternità, oħrajn jajdu 2017, oħrajn 2016, u għallura Fil-fema tiegħi xi ħin, però mhux bħalissa, e, e, xorta rridu ngħidu li iva issa ddew 12-il sena. U dana kollu seħ għaliex kien hemm inġustizzji minħabba dan li saru kontra dawn il-pajjiżi illi ma kinux fost dawn il-pajjiżi tal-Afrika, Karibew u l-Paċifiku u għal dawk illi tassew daħlu għal dawn il-EPAs maħna. Dan mhux ġust u allura irridu natu skadenza għal dawn il-ftejmit. U naħseb allura illi jeħtieġ illi nkunu ġusti hawnhekk u ngħidu illi konna dawn il-EPAs, dawn il-ftejmit ta' subija ekonomika jekk namlu eh, dawn il-ftejmit eh, temporani li mbagħad isiru ovvjament permanenti. Xi ngħidu għal dawk il-pajjiżi allura illi fissru illi jeħtieġu ekwità. Allura irridu nwaqfu l-arranġamenti temporanji. U għalek il-grupp tal pepe jappoġġa l-proposta tal-Kommissjoni. Nasbu li għadea tajba illi niprofaw naqblu eh, fl-ewwel qari biex ikonna regoli malajr kemm jista' jkun u allura li nistgħu nagħmlu u huwa li nivvotaw fuq dan biex tassew dana jasal l-aħħar għari fil-Kunsill. Għaliex data biss edha twaqqafna. Iva, għanna naqblu fuq din id-data u għalhekk. Jiena nitlob l-rapporter illi eh, jikkonsidra jekk nistawx nkomplu ninegozjaw mal-Konsil biex forsi niftemu fuq din id-data. Grazzi, President. Thank you very much and just after the first... Grazzi ħafna. Għanna mistoqsija na blue card għas-sur Fjerner mis-sur Kamal. Lest illi twieġeb għal mistoqsija Iva, naf li inti les tajjeb mela sur kamal fidejk. Thank you very much. Grazzi ħafna. Forsi xtaqt insaqsi li sur Fjendler dwar l-element ta' ġustizja. Huwa ġust illi dawk il-pajjiżi li jażlu illi ma jihdux sem f'dawn il-EPAs li ma jemnux illi għajkunem hemm approċċ tal kulħadd fil-kummerċ illi għom u nneħħu din dan it-trattament preferenzjali. Dan ukoll huwa ġust jiġifieri il-pajjiżi foqra m'għandhomx dan it-trattament preferenzjali għaliex ma jixtiequx jitlu għal dan l-IPA. Taħseb li dan huwa ġust? And your answer? It's weġiba, jekk joġbok. It's quite clear. Huwa ċar, ħadd muqet iġiel lil ħaddieħor biex jiffirma xaħġa ħaġa, din hija offerta biex bekk ikollhom possibilità biex jinnegozjaw il-IPAs, il-IPAs. Jekk huma jażlu li ma jitlux għalija din il-ħaġa jiġu trattati bħal pajjiżi oħra foqra u aħna nirreferu għalihom eh, fuq l-istess level pal dawk il-pajjiżi li mhumiex ACP. Huma darba kienu parti eh, minn ftejim illegali. Dana ma jfissirx li se jibqgħu jkunu parti minn ftejim illegali. Dana mhux sew Kem eh, kemm dawk li kienu hemmhekk fil-passat din parti mill-ftejim u kem dawk le. Grazzi ħafna għanna l-onorevoli Lange issa fissem is-Soċjalisti u Demokratiċi. Dankeschön, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar, liebe Kollegen. Grazzi, ħafna, President, Kommissarju, Signori. Jena naħseb illi eh, b'dawn il-negozjati fuq il-EPAs dejjem irridu niftakru eh, dak illi dejjem għamilna sam il-bidunet, jiġifieri irridu nqisu illi għandna kummissarju u ħafna ħaddiema fih dan il-Kummissjoni li qegħdin jaħdmu u qegħdin naħdmu ma' stati relativament li għadhom żgħar illi forsi m'għandhomx is-saħħa meħtieġa u allura irrid ikun hemm dan iż-żmien iż-żmien għan-negozjati. Ma naħsibx allura li għandna nagħtu l-impressjoni illi fi tmiem tal-aċċess għas-suq nistgħu nitfaw pressjoni fuq dawn il-pajjiżi ma nixtiequx inġelu lil ħadd biex jifferma, nixtiequ illi jkollna ftehim għabbażi ta' sħubija biex nipruvaw negozjaw soluzzjonijiet li jkunu aċċettabbli u ta' benefiċċju għaż-żewġ naħat. U xi kultant allura neħtieġu aktar żmien u għalhekk nappoġġa il-pozizjoni ta' soċjalisti u demokratiċi hekk kif fisser is-Sur Martin illi il żmien irid jiġi estis għal sentejn iżda mbagħad wara sentejn daqshekk. Nillimitaw is-sitwazzjoni biex bekk niżguraw illi għatem eh, idea skop illi ners u lejn l-oġġettiv tagħna u għalhekk nitlobkom tappoġġew dan il-kompromess, sinjuri, għaliex naħseb illi għandna maġġoranza pjuttost kbira għanna żmien għal negozjati, iżda mbagħad irridu ntemmu negozjati. Grazzi, fisem l-alde issa għanna l-Onorevoli Rinaldi. Grazzi, President, Kummissarju, kollegi, aħna nappoġġaw il-proposta li ntlaħqet pala kompromess fil-komitat relevanti, aħna nħossu li hawnhekk għandna bilanċ tajjeb minnaħa għandna data fissa, għandna skadenza u nistieden il-kulħadd biex nirriflettu fuq l-assordita li ma naċċettawx il-proposta tal-Kommissjoni Aħna għanna xie, ovvjament, għanniet li rridu nirrispettaw, ovvjament, e, għanna bżon dawn il-snin biex bekk dawn il-pajzi ACP jaslu għal limiti li nishtiqu. Iżda, ovvjament, ma rridux nidrammatizzaw iż-żejiet, għalix fl-ħar mill-ħar, kif għal il-kummissarju fl-intervent għanna volum ta' kummerċ illi huwa estremament limitat, iżda minħabba ċerti pajjiżi il-deċiżjoni sinidwada huwa rilevanti ħafna għaliex hemm importanza bejn il-perċezzjoni li għandna aħna dwar dak li qegħdin nikkonċentraw fuq u dak li hemm bħala pajjiżi ACP. U allura ma naħsibx illi jekk aħna eh, billi namlu din l-iskadenza eh, ma naħsibx illi b'xi mod senġielu il-xaħat il illi forsi ikonna konklużjoni għan negozjati aħna irriduhom dawn il-konklużjonijiet, iżda dawn għaftemit ta' sħobija u dawn rridu naslu għalihom bl-aħjar mod permezz ta' sforz u permezz ta' konvinzjoni u għalhekk naħseb illi dini okkazjoni okkażjoni f'dan iż-żmien jekk dawn is-sentejn se nużawhom kollha, xforsi ma nikon bżonnhom kollha, iżda rridu B'dan il-mod intejbu l-isforzi tagħna u anki ehm, nestendu il-netwerk ta' eh, esperti anki naraw illi nimpenjaw ruħna mal-parlamentari nazzjonali għaliex dawn xi kultant ma jirratifikawx iżda għandhom influenza importanti fil dibattitu f'pajjiżhom u huma jilmentaw li m'għandhomx bizzejiet informazzjoni. Forsi jeħtieġ li nagħmlu seminars ta' informazzjoni xi ħaġa li diġà semmejt u anki nikkoordinaw mal-medja sabiex nispjegaw il-pożizzjoni tagħna. Fil-Kenja jgħidu jekk wieħed irid jasal il-bot irridu nimxu flimkien. Grazzi. Thank you very much and now... Grazzi ħafna. Fisem il-grupp tal-ħodor, l-Onorevoli Keller. Grazzi. li neħu dawn il-pajizi li għedin jizviluppaw minn dan il-regolament ta' ċess għassu ifisser li għedin nisforzaw jitlu għal dawn il-fdejm ta' subija li mumiex arranġamenti ta' subija iżda jitrattaw biss l-interessi tal-Europa mill-li nifukaw fuq l-interessi ta' dawn il-pajizi. Issa, aħna pala Unjoni Ewropea nixtiequ naqsu il-faqar u għanna il-politika esterna biex nittrattaw e, is-sitwazzjoni. In-Namibja, il-Kamerun fost l-oħrajn dawn il-pajjiżi se jiġu mill-quta minħabba din l-esklużjoni, il-proġetti ta' żvilupp reġjonali wkoll jisfaxxaw fix-xejn kieku Kenja tidħol għal tali ftehim. U allura, ma nistawx nappoġġaw il-kummerċ ħieles fid-dinja, iżda mbagħad ngħidu l-pajjiżi oħra intom tridu tixtru l-mostana, u allura jekk il-Kummissjoni tassew tħoss illi il-kummerċ jippromovi żvilupp, allura ma rridux nestakolaw kollox. U allura e, aħna qegħdin e, niġu e, mistidna biex ma naċċettawx il-proposta u naseb din hija xi ħaġa li għandna nappoġġaw. Grazzi. Issa fissam il-grupp tal-Gwel Onorevoli Scholz. Kommissarju de Gocht, kollegi, illum qegħdin iddebattu proposta mill-Kummissjoni li tagħmel ħsara kbira lill-immaġini tal-Unjoni Ewropea l-imsieħba tagħna għadhom qegħdin jidbattu magħna iżda inti dawn il-pajjiżi tixtiequ illi aħna nedduhom billi ngħidulhom illi jekk ma jiffirmawx ma jkollhomx aċċess għas-swieq tal-Ewropa. U allura dana ma jemmilx tajjeb għall pożizzjoni tal-Ewropa bħala negozjati. Ambasċaturi konċernati li ċaru tont x'inhu importanti għalihom u għal poplu tagħhom. Il-Kumitat ta' Zvilupp għandu u koll idejat u messaġġi ċari ta' dak li qed jiġri fil-pajjiżi tal-Afrika. Jafu x'qed iseħħ hemmhekk u f'opinjoni li sar minn kollega tiegħi rajna illi aħna wkoll ma aċċettajniex il-proposta tal-Kommissjoni aħna u koll kontra minħabba l-ħsara li dana jista' jagħmel relazzjoni tal-kummerċ tal-Ewropa. U għalhekk irridu naraw kollox mill-aspett ta' żvilupp u mhux nippermettu lill-Kummissarju tal-Kummerċ illi qiegħed fi, periklu il-tradizzjonijiet u l-għexieren ta' żmien ta' esperjenza f'dan il-qasam. Kummissarju Deħgoħt, il proposta tijak se tkisser il-komunità tal-Afrika tal-Vant u se tkun qed taqta l Kenja mill-pajjiżi kollha tal-ASB ACP inkella e tara li il dawn il-pajjiżi ma jkollhomx aktar l-għajnuna tal-Ewropa ikun hemm min ovvjament jieħu vantaġġ ta' dan kollu u e, mhux sewwa li tikkritika lill afrikani b'dan il-mod. Iddew min ġej minn għandna jiena naħseb illi forsi idea illi nneħħu ċertu taxxi jkun hemm taxxi biss fuq ċertu prodotti bażiċi. U allura naraw fil-mena Bibja per eżempju memx ċertu ta' u din hija xi ħaġa li tista' taħdem bħala politika u dan jorbot mal-anijiet tal-politika tal-iżvilupp. Kummissarju, taqbel miħaj illi inti mintix qed tħares il-bot biżejjed u qed qis biss il-medda qasira ta' żmien u għalhekk nistiednek tirtira proposta tiegħek. Il-kellim li miss l-Onorevli Vital Moreira. Grazzi, President. Din l-inizjattiva leġislativa mill-Kummissjoni qed qajjem żewġ mistoqsijiet. Il-mistoqsija ewlenija qegħdin l-Unjoni tista' tirtira il-preferenzi tagħha mal-pajjiżi ACP u dawn li huma jgawdu b'mod unilaterali hemm il-kwistjoni ta' ratifikazzjoni tal-ftehim ta' sħobajja palma għandna fil-ftehim ta' Kotenu u mistoqsija oħra x'tip ta' eh, timetable se jkollna negozjati u biex nikkonkludu il-ftehimiet ikkonċernati meta il-ftehim ta' Kotenu m'għandux eh, skadenza fil-verżjoni tal-2007 L-ewwel net, ir-regolament tal-2007 kien wieħed transitorju u mbagħad ir-regoli tat-WTO jgħidu illi dawn ir-regoli huma illegali u tassew huma fiksur ta' regolamenti ta' WTO u preferenzi kommerċali ta' natura u naturali mhumiex ġusti kemm mal pajjiżi l-inqas sviluppati li mhux fl-ACP u ma jkollomx l-istess trattament preferenzjali kif ukoll għal dawk eh, pajizi ACP li diġa eh, konkludew l-EPAs mal-Unjoni Ewropea. Issa, dwar l-iskadenza, il-Komitat ma kienx konvint mill dak li proponiet il-Komissjoni u tixtieq testendi id-data b'sentejn minn flok 2014 minn flok ikonna data ta' 2016. Dan huwa approċ aktar li jagħmel sens. Ma nixtiequx iżda illi dan jiġi u għis għaliex dan biss ikompli eh, situazzjoni inġusta u zbilanċata u nishti illi ir-rapport il ta' Sor Martin jiġi adottat mill-Kamra. Grazzi ħafna l-Onorevoli Murphy. kelma din il-proposta illi nneħħu l-aċċess ta' duty free u tal-nuqqas ta' kwota għal grupp ta' pajjiżi fil-żona ICP u dan huwa rikat. u naraw illi l-access, nuqqas ta' access għassu jista jalaq ċertu setturi U allura dan ikun ta' diżastru għal pajjiżi konċernati. Namibja, per eżempju, id-dazzi fuq l esportazzjoni ta' ċanga fisru madwar 60 miljon euro. U allura jiena naqbel ma' rapporter meta jissuġġerxi li raġuni l-nija wara proposta li zit il-pressjoni fuq dawn l istati membri biex jiffirmaw l-EPAs u il oppożizzjoni kontra l-IPAs edda dejjem tikber fl-organizzazzjoni tal-soċjetà ċivili u issa il-Kummissjoni edha tajt eh, edha tagħmel iktar pressjoni fuq dawn il-pajjiżi. Dawn mhux fl-interess però fl-interess tal-ħaddiema u tal-bdiewa żgħar. Iżda r-riżultat ta' dan kollu jgħid ukoll wasalni biex ngħid li ma naqbilx li għandna nagħtu aktar żmien il-proposta tal-Kummissjoni sempliċement ma rridux naċċettawha. Grazzi. Grazzi ħafna. Minuta għall-Onorevoli Badija Kuċet. Grazzi, Sir President, Kommissarju, inti kont għettej tal-fej għanna bżonna tu iktar ċans il ċertu pajizi sabiex jitemmu kompromess taħħom wara ftehim ta' assoċjazzjoni nasab li tweġiba i illi mhux kollha huma lesti illi jagħmlu dan li xuma telqu minn sitwazzjoni politika u ekonomika diffiċli ferm. Jiena nixtieq insaqsik kiku jinteressana li aħna nejnu l-daw il-pajizi avvanzaw jew għam situazzjoni iktar prekarja minn dak li kiku jkunu fija. Jina naħseb li jiva u għaf interessana għam dina id-data tal-2016 tkun qed tippermettu ilhom sabiex iwettqu il-wedit tagħhom u jekk le jekk namlu dan għan sinkun qegħdin nagħtu iktar sikurtà legali u ġuridika lil li kumparija Ewropej li jennu daw il-pajzi sabiex jisviluppaw u fl-ħar mill-ħar sentejn xinuma mumiġ daqsek bidla kbira fil-ftejim tagħna ma' WTO jiena għada naħseb ħankun edha nivvota favur din il-proposta li nżidu l-iskadenza b'sentejn u żomma f'moħħok jekk jogħġbu komissarju. Thank you, President. Grazzi l-Onorevoli Cashman. Jiena mħasseb dwar il-proposta li xed namlu aktar pressjoni fuq il pajjiżi ACB biex jiffirmaw, jirratifikaw l-EPAs li lin jekk ċertu kondizzjonijiet li sibna soluzzjoni għalihom l-EPA trid tindirizza uħut mill-sfidi essenzjali li ħafna pajjiżi ACP jiffaċċaw pereżempju integrazzjoni reġjonali l-Ewropa edha f'pożizzjoni li taf illi l-integrazzjoni tieħu żmien tagħha u allura bħala wkoll il-kap għal delegazzjoni għall-Afrika tisfel jiena nħoss illi irridu wkoll insibu soluzzjoni għal sadak IPA u allura jidher li hemmhekk għandna staġnar u ma nistgħux isibu soluzzjoni. U allura skadenza bħal din tista' tkun ukoll ta' xprunar iżda tista' wkoll toħnoq dawk li tassew għandhom bżonn il-lajnuna u allura jien nappoġġa r-rakkomandazzjoni ta' Sor Martin għal skadenza tal-2016 għal xinħoss li dan huwa kompromess ġust għal partijiet kollha speċjalment President eh, din is-sena li se jkun test kbir għal relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-assoċjati tal-ACP għaliex qegħdin nirrevedu l-ftejm ta' Kotenu il-Fond ta' Żvilupp u anki l-istrument ta' kooperazzjoni. Din id-darba ma rridux nagħmlu żbalji. Grazzi ħafna. Issa nif niftħu l-sessjoni kaċ tijaj u għanna l-sur Joao Ferreira. Minuta, jek joġbok. Grazzi, President, Kummissarju. Din il-proposta għal regolament hija eżempju ta' eh, rikkat mhux aċċettabbli li għana għawnek f'dawn il-EPAs mal-pajzi ACP. Hawnhekk naraw li dinja parti mill istrategija tal komissjoni biex teqret il-laqda tal-pajjiżi ACP li nagħmlu pressjoni individwali fuqhom u bat aħna nirbħu il-profitti minn dan ir-rekat. U nafu illi hemm reperkussjonijiet eh, partikolarment ħżina għal pajjiżi ACP minn dan kollu. U għalek nifmu għalfejn huma tant kontra li APs u għanna nirrispettawhom fil-pożizzjoni tagħhom, irridu insaħħu relazzjonijiet Eh, ta' ħbiberija u kooperazzjoni ma' dawn il-pajjiżi u niftakru li dawn huma pajjiżi sovrani u nirridu nirrispottaw ukoll il-karatteristiċi speċifiċi tagħhom. U mhux nimponu wkoll relazzjonijiet neokolonjonisti li jistgħu iqedwhom f'pożizzjoni imwera. Grazzi fuq il-lista issa għanna l-Narvli Tirjulin. Fidek, jek joġbok. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, President. Nafu, il-kol kemm aħna kif il-negozjati mal-pajzi ACP, kemm huma tedjanti u jittu żmien u għallek irridu nifokaw fuq dan id-dossja li xekk aħna narblu situazzjoni naraw li 18 mis 36 pajjiż illi firmaw dawn il-ftejmiet irratifikawhom. U dawk li jiffirmaw, unbat se jkollhom il-problemi l-qoddim, għaliex aħna minna din iskadenza ta' 2014 u dana mhux kompatibbli ma' regoli WTO. U allura naħseb li l-proposta tal-rapporter hija laqwa kompromess sabiex il-Kummissjoni u l-ACP ikollhom biżejjed żmien sabiex jikkonkludu in-negozjati U allura din id-data tal-ewwel ta' Jannar 2016 jekk dina ma jkollix l-appoġġ tal-maġġoranza allura m'għandniex naċċettaw il-proposta. Grazzi, dibattitu huwa wkoll interessanti nixtieq nitkellem jien kieku nista' però ma nistax u għalhekk nitlob lis sur Degucht biex jikkonkludi fisem il-Kummissjoni. Grazzi, Sur President. Jina nistan ċadilek minuta mill-ħin tiegħi jekk trid. Basta ma tinterrompini xwara ovvjament. I understand uh, a number of uh, remarks that Jina nifhem ċertu kommenti li saru imma nixtieq insaqsikom, nixtieq nħeġġiġkom biex tgħidu l-fatti hekk kif huma. Dawn huma dwar il-fatt illi bosta pajjiżi għadhom ma firmawx jew ma rratifikawx ftehimiet illi konkludew fl-2007. Din hija r-realtà. Għalhekk affarijiet huma dwar il-passat hawnhekk l-idea illi aħna rridu nġelu xi pajjiżi biex jikkonkludu jirratifikaw il-ftejmiet ta' sħubija li din mhix idea korretta. Jiena semmejt tmien pajjiżi numru limitat ta' pajjiżi li b'xi mod oħor jistgħu jintlaqtu minn dak li qed nipproponihom, minn dak li qed nipproponu. Il-Kamerun Kotiv Gana, Swaziland. Dawn huma pajjiżi bitħul medju batem il-Botswana, Namibja illi huma pajjiżi illi għandhom tħul aktar oli. U għalhekk fil-pajjiżi żviluppa li qed jiżviluppaw hemm żewġ kategoriji separati hemm l-LDCs illi jibbenefikaw minn everything but arms dan jibqa' hemmhekk imbagħad hemm l-oħrajn illi jibbenefikaw mill-GSP jew il-GSP Plus mhux dwar dawn il-pajjiżi. Imma dan huwa dwar il-pajjiżi illi jekk aħna ma nwaqfux ir-regolament tal-aċċess tas-suq kif teżisti u dejjem konsidrajnija bħala temporanja, ikonna numru ta' pajjiżi limitat minn kategorija ħafna akbar illi xorta waħda ser ikollhom aċċess unilaterali għas-swieq Ewropej. U ma jkunu jistaw jesportaw prodotti bla dazju, bla kwota fost l-oħrajn. Jina semmejt minja imma hemm xi 50 u 60 pajjiż oħra illi jinsabu f'pożizzjoni differenti. It-tieni aħna qegħdin inġelu li xi ħadd biex jagħmel dan, le maħniex inġelu lil ħadd. Jekk huma ma jridux jirratifikaw il-ftehim illi huma konkludew fl-2007 mela allura ma jirratifikawx. U anke issa jekk jiddeċidu hekk aħna lesti li negozjaw ftehim ġdid magħhom. Untużaw bosta eh, bosta kelmiet hawnhekk rikat pressjoni biex dawn il-pajjiżi jikkonkludu ftehim ta' ħames snin ilu 2007 u kien ilu jiġi negozjat għal tlieta erba' snin u suppost kellhom jadottaw is-sistema tagħhom il sena ilu. Issa qegħdin nistaqsuhom biex jirratifikaw dak illi wiegħdu illi ser jirratifikaw. Diġà għaddew ħames snin, seba' snin U issa ser intum sena u nofs oħra żejda biex jirratifikaw, mhux biex jinnegozjaw ftehim ġdid, imma biex jirratifikaw. Dan mhux ġust, dan rikat, dan qed ipoġġi friskju l-pożizzjoni tagħna fir-rigward tal-Afrika, le, ma naħsibx li huwa l-każ. Onorevoli Langen għal illi hemm il-konfront bejn kummissjoni b'saħħitha u l-istati dajfa ex ma jtek tgħid. L-ewwel ned grazzi tal-li li aħna b'saħħitna. Imma dawn l-istati uħut minnhom huma dajfa ma jien ma semmejx l-aktar dajfa. L-LDCs huma aktar dajfa u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw huma hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar pajjiżi bidħul medju u baxx. Il-kwistjoni mhix jekk mhux b'saħħithom jew jew dajfa. Imma il-kwistjoni hawnhekk hija li jirratifikaw dak li aħna konkludejna fl-modi, maħniex nagħmlu l pressjoni. Imma qegħdin nitolbuhom biex iżommu mal-impenji li huma għamlu xi ftit ta' żmien ilu. L-aħħar kumment lis sur Keller. Dan ikun konkret il-fatt illi il-kummerċ jista' jippromovi l-iżvilupp. Dan mhux minnu hawnhekk issa bl-iskemi attwali tistgħu taraw il il-volum tal-kummerċ qed jonqos b'mod drastiku. U dan għaliex qed jiġri, għaliex il-kummerċ huwa aktar minn esportazzjoni, minn sempliċi esportazzjoni għal suq ieħor. Imma irdu nimpenjaw ruħna hawnhekk, nivolvu ruħna f'dan is-suq Irrid ikun hemm moviment ta' kummerċ fiż-żewġ direzzjonijiet. Huwa dwar lajnuna għal kummerċ, huwa dwar il-ħolqien ta' post ta' kummerċjalizzazzjoni li ta' bilħa ikun jista' jesporta prodotti lejn l-Unjoni Ewropea nittamaw li dan jiġri aktar issa milli kellna fl-modi. Għandhom jiżdiedu hawnhekk il-volumi ta' kummerċ. Jiena lest li nkun flessibbli flipas li għadna rridu niddiskutu. U jena mandiġ problema bla simetrija, mandi lebda problemi. Nittamaw li huma jkunu jistaw jesportaw iktar lejn l-Unjoni Ewropea, lest li għom, blajnuna l-kummerċ mill facilitar tal-kummerċ il-kollega TAP Barks jaqbel perfettament miegħi imma irridu iżommu mal-impenji tagħhom biex inkunu nistgħu navanzaw u nistabilixxu sistema legali żgura, obbligi legali, dmirijiet, drittijiet legali f'qafas in-negozjat hekk aħna qegħdin nistaqsu u għalhekk jiena ser inżomm l-proposta illi aħna konna qed nagħmlu u nittamaw illi għada meta tivvutaw din il-ħaġa tqisuha dan mhuwiex kontra l-pajjiżi li qed jiżviluppaw, mhux kontra l-Afrika, imma dan huwa arrieda tajba għal ġid ta' relazzjonijiet maturi ma' pajjiżi li għandhom jiżviluppaw. L-aktar pajjiżi li għadhom ma' żviluppaw xinsabu fl-Afrika sab-Sahara. U din mhix kombinazzjoni hawnhekk. Grazzi. Grazzi kummissarju. Nixtieq nistaqsi lis sur Martin biex jala. Grazzi President. Kummissarju, inti tispjegalna għaliex xi pajjiżi għadhom ma ratifikawx li pass inizjali sur Cashman, sur Schulz għalu illi wieħed mill-għannijiet tal-IPA suppost huwa dwar l-integrazzjoni reġjonali. U aħna poġġejna ċertu pajjiżi f'pożizzjonijiet diffiċli jew impossibbli il-Kenja jekk tirratifika IPA b'mod unilaterali hija tikser relazzjoni tagħha mal-Afrika tal-Vant għalek podġenjum f-situazzjoni fejn jow jiksru relazzjoni tagħhom mal l-Afrika tal-Vanti un kalla jkollhom iħallsu ħafna flus. Iżda aħna din il komissjoni probabbilment dan il-Parlament ser naddu il-ftejim ta' kummerċ ħieles mal-Kolombja u għal dal-boħra qegħdin naġixxu kontra l-Kenja hawnhekk maħniex nitolbuhom biex jagħtu protezzjoni, ma qegħdin nitolbu biex intuhom tliet snin, sentej jew tliet snin biex huma jkunu jistgħu jibqgħu f'din is-subija. Fl-Afrika tisfelem l-istess situazzjoni Botswana u Namibia għandhom l-istess pressjoni fir-rigward tal-relazzjoni tagħhom mal-Afrika tisfel. Kummissarju, il-femma tiegħi sempliċi. Inti trid l-2014 għaliex taħseb li dan jagħti momentum li negozjati jiena ma rridx l-2014 għaliex jiena naħseb li dan jagħmel l-oppost. Ser jara il-relazzjonijiet mal-pajjiżi ACP u naħseb li hija skadenza impossibbli biex dak li jkun iżom magħha u għalhekk ejjew ma nagħżlux l-affarijiet hawnhekk, ejjew nistabilixxu skadenza. Se jenerġa' ntenni dak li għad fil-bidu hija skadenza fissa mhix waħda flessibbli li nistgħu uwa. 2016 hija raġonevoli tagħti lil pajjiżi Afrikani żmien biex jikkonformaw u fl-istess waqt hija xi ħaġa aktar raġonevoli. Grazzi President. Grazzi se nagħlaq id-dibattitu nivvutaw għada f'nofsinhar. Grazzi tassew, issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Ir-rapport minn Christian Carins ftejjemiet intergovernattivi bejn l-Istati membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija.